Mela, bekk semmejna ħidma tagħna baqa li bajt biċċa informazzjoni oħra li jiena ġivejt mill-EPP il-budget ħajkonna il-Sinjor Savana għat Kuta ta' trasport li stess persuna mbagħad fuq id-delegazzjoni għal kooperazzjoni parlamentari mal unjoni Ewropea u Russja għandna s-Sinjura Petru Savana darba oġġezzjonijiet, lema u oġġezzjonijiet.